Il-Kirija Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει... Eżis kollegi, niftħu s-seduta għal darboħra u l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna tal-lum huwa r-rapport Gardini il rispons Ewropew aktar b'saħħtu għad-diżastri ir-rwol tal-protezzjoni ċivili u l-assistenza umanitarja. Se nibdew id-dibattitu tagħna dalodu bir-rapporter tagħna, Signora Gardini għandek il-mikrofonu għal erba' minuti. Grazzi. Ħafna sur President, Signora President. Il-lodwa tajba Kummissjoni, jina nishtiq nir-ingrazzja għal ah, daw kollha li kontribwew f'dawn l-aħħar xhur għal ħolqien ta' dan id-dokument li se niddiskutu llum. fl-imkien tajjeb ħafna, kena debattiti kostruttivi ħafna. Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se nivvutaw dwara illum huwa r-riżultat ta' sforz kollaborattiv tagħna Eh, u l-membri kollha fil-EP ġew involuti u hemm arfien qawwi fuq dan il-punt, fuq din it-tema. Qed ngħixu fi żmien illi huwa markat speċifikament minn numru ta' diżastri. U numri, jitkellmu dwar numri kbar ħafna, diżastri madwar id-dinja kollha illi żdiedu fl-1978 anzi kien hemm 1978 diżastri naturali li ġew eh, eh, eh, ċertifikati rekordjati u f'dawn l-aħħar 30 sena design persuna mietu f'dizastri u aktar minn 29 miljun ruħ ġew affettwati minn dawn id-diżastri u l-ispiża ekonomika ta' kumula għal 211 biljun euro. Għalek, Sur President, tinħarsu lejn fenomena li tant huma vasti li aħna għandna bżonn rispons baktar nidħlu għal impenn aktar b'saħħtu aktar eh, rispons qawwi u rridu ninvolvu ruħna il-koll. Na konventi li għadna niftakru l-immaġini ta' terremot azjatiku dak li ġara fil-Pakistan, fil-Ġappun. Ovvjament fl-Europa stess eh, miex eccezzjoni kollha rajna nirien qawwija kif ukoll problemi li kena ma eh, l-irmiet li ħarġu mill-vulkan ta' Islanda. Allura, ix-xogħol li sara hawnhekk fil-Parlament Ewropew huwa importanti ħafna u sensegu żewġ prinċipji ewlenin. L-ewwel net is-solidarjetà. Rridu nimxu b'dawn eh, il-fatturi skont it-Trattat ta' Lisbona kif ukoll għandna s-sussidjarjetà. U dawn kienu l-punti illi imxejna fuqhom eh, waqt it-tfassil ta' dal-proġett. L-Ewropa dejjem kienet ġeneruża eh, fil-passat. il kummissarju Giorgieva jaxut ta' dan Iżda illum rridu nagħtu pass il qudiem U aħna lesti li nagħmlu dal-pass. Rridu immorru li lin minn risposti ad hoc għal rispons fejn aħna għanna l-arfin minn qabel tal-miżuri disponibli fl-Istati membri u uh, grazzi għal miżuri uh, Ewropej għal protezzjoni. U importanti wkoll illi nispeċifikaw li dan il-pass il-qoddim rrit jgħaddi minn assin ta' informazzjoni u risposta eh, u rispons anzi għad diżastri U dan huwa fejn il-GMS u servizzi oħra għandhom rwol vitali. Għalhekk aħna imħasba dwar it-teknoloġiji ġodda fejn li propju qed isofru minħabba eh, nuqqas tal-fondi minħabba l-budget cuts. Aħna san seħu l-Kummissjoni biex tressa il-proposti tagħha fuq il-protezzjoni ċivili malajr kemm jista' jkun forma leġislattiva. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi ħafna, Signora Gardini. Issa nisimaw il-Kummissarju Signora Georgieva. Grazzi ħafna, Signora President. grata ħafna ta' dibattitu tal-lum u grata u koll l-Signora Gardini li ħejjiet il-preparazzjoni ta' dan il-rapport. U bħalma għallet diġaħna qed ngħixu f'dinja fejn il-frekwenza u l-intensità ta' dizastri eh, qed jiżdiedu. Eh, għanna tibdil fil-klima, popolazzjoni li qed tiżdied, urbanizzazzjoni kif ukoll terrorizmu. U dawn kollha joħolqu riski kbar fuqna. Tul dawn is-snin kien esperjenza fir-rwol tal-Parlament f'dan ix-xogħol biex noħolqu ambizzjoni kbira biex namlu eh, s-solidarjetà biex din taħdem għaċ ċittadini Ewropej u dawk tad-dinja kollha. U nixtieq nikkwota L-inizjattivi li tieħdu hawnhekk għal eh, ġlieda eh, kontra n-nirien tal-foresti għal eh, ħolqien ta' modules piloti bħal flood module kif ukoll għal kapaċità ta' trasportazzjoni biex insolvu u nurikom kemm dawn l-affarijiet kollha nuna pereżempju waqt il-kriżi tal-Libja. U fil-qafas ta' dan, fil rigward ta' eh, aktar u aktar eh, proġetti. Il-Kummissjoni eh, ħadet dan ix-xogħol bis-serjetà u dan dokument għandu jinbidel f'proċedura leġislattiva u nittama li l-Parlament se nifdan il-lan. Dak dik il-komunikazzjoni hija bbażata fuq erba' prinċipi importanti ħafna l-ewwel wieħed huwa li nirrispettaw ir-rwol primarju tal-Istati membri fis fil-provista ta' sigurtà l-ċittadini tiegħu. U għalhekk dak li ressaqna huwa approċ bottom up fejn aħna ġibu fl-imkien l-assi kollha tal-istati membri għall-azzjoni kollettiva fejn jew stat membru jew pajis terz eh, f'każ li pajis terz jew stat membru eh, ma jkunx jista' eh, jindirizza s-sitwazzjoni ta' diżastru naturali f'pajjiżu rridu naraw riski kollha biex inkunu nistgħu naġixxu b'mod deċiżiv meta dawn id-diżastri jseħħu għalhekk ir-rwol eh, tal-Kummissjoni hi biex naqdu l-Istati membri biex ngħinu l-xulxin. It-tielet punt nersqu lil-lien mir-risposta ad hoc li għandna bħalissa għal wieħed li huwa pjanat minn qabel u wieħed li eh, huwa arranġat u nistgħu eh, impassru riżultati tiegħu għanna nuqqas fil-budget allura rridu nħarsu kif bil-ħidma fl-imkien komuni eh, nkunu nistaw noħol u gwadan għall-istati membri kollha. U f'dan is-sens il-proposta li għanna li dizinjajna hija żida modesta fil-livell tal-Kummissjoni minn eh, 25 eh, sa 65 biljun euro. Iżda fuq din il-bazi mhux biss b'impatt qawwi, iżda wkoll gwadan għall-istati membri kollha. U permetu li nispiċċa fuq punt wieħed kritiku qed nagħmlu dan għaċ-ċittadini tagħna u aktar mid fil-mija ta' dawn iċ-ċittadini irriduna biex naġixxu flimkien f'każ ta' diżastri. U dan huwa id-dmir tagħna biex ngħinuhom. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Komissarju. Suppost is-sur Tokesh se jitkellem fissem l-affarijiet barranin, iżda dan mhuwiex fil-kamra, allura ngħaddi fuq eh, għas Signora Stritler mill-Kumitat eh, tal-Iżvilupp. Grazzi ħafna, Signora President. President, Komissarju, kollegi. Iż-żida fil-dizastri naturali u l- l-afis tal-budget ifisser li għanna nsaħħu l-kapacità tagħna fil-fkas ta' diżastru rridu nutilizzaw il-miżuri li għanna u l-affarijiet li għanna. Issa wasal il-waqt li l-Kummissjoni toħroġ b'proposti leġislativi ambizjużi għal l-aħħar tal-2011 biex nassiguraw li nistgħu noħolqu forza ta' protezzjoni ċivili Ewropea u dan fisser impenn mill-Istati membri biex eh, jagħtu kontribuzzjoni volontarja għal modules ta' protezzjoni ċivili li għandhom ikunu identifikati minn qabel u jkunu lesti biex eh, jiġu implementati mal-arkem jista' jkun biex eh, jgħinu l-Unjoni f'każ ta' diżastri naturali kontet naqra eh, rapport ta' dizastru dwar il-qafas finanzjarju 2014-2020 u qed naraw 450 eh, biljun euro għal mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili u l-fokus mod partikolari fuq il-prevenzjoni u koll. Il-Kummissjoni trid eh, tassigura ruħa wkoll li r-riżorsi tagħna huma viżibbli u l-azzjonijiet tagħna huma viżibbli uh, fir rigward tal-użu tas simbolu tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari fuq l-art. U dan meta jimxi jitfit mal-budgets nazzjonali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa sur Stavratakis għal minuta. Kollegi, jekk joġobkom rispettaw il-ħin ta'kom il-għalix għanna sessjoni ta' votazzjoni aktar tard u ma tantx nistgħu niċċaqilqu. Is-sur Savranokix fissem il-Kumitat eh, tal-Iżvilupp. Grazzi ħafna, Signor President, l-ewwel net nixtieq nifraħ ir-rapporter tagħna x-xogħol eċċellenti tiegħu u nuri nesprimi eh, l-kuntentizza tiegħi għall eh, għall-fatti li ħafna punti semmew hawnhekk fi rigward ta' żvilupp f'dan ir-rapport finali hawnhekk huwa importanti li il-klawzula ta' solidarjetà eh, f'artiklu 2 tal-Lisbona tista' tkun bażi reali tisħieħ tal-assistenza tagħna ehm, għal l-istati membri fir rigward ta' protezzjoni ċivili u permettu li nisħaq fuq ir-wol ta' eh, l-autorizzazzjoni tal-IRDF ta ta u finanzi eh, biex inkunu nistgħu nisfruttaw l-esperjenza fuq livell reġjonali grazzi għal programmi interreġjonali u fl-aħħar net l-gżejjer kostali u gżejjer huma eh, jistaw eh, ikunu aktar eh, jesperjenzaw aktar dizastri allura huwa importanti ħafna li nindirizzaw dil il-kwestjoni. Grazzi ħafna, Sur Stavrakakis, inti bażikament żammejt mal-ħin tagħkom nittama li kelli mal-oħra ħajżommu mal klim mal-ħin tagħhom. Is-sur Beber, grazzi ħafna sur President, eh, nishtiq nirgrazzja l rapporter naħseb li adottat approċ adattat hawnhekk u ħagġet rapport fuq inizjattiva personali fejn fuq il-Parlament Ewropew rrit ħares li għal-ħarifa. Ma naħsibx li dan rapport rrit eh, kun daqsek eh, preċis. Naħseb li l-istati membri kollha eh, rridu eh, jindirizzaw diżastri kemm dawk naturali kemm dawk eh, mhux naturali jista' jwassal għal danni ekonomiċi bosta kelliema diġa' semmew l-effetti ta' dawn il-kelliema. U dan l-aħħar rajna żieda fi dawn id-diżastri u natura ta' soċjetà tagħna tfisser li hemm aktar u aktar peaceful u l-Unjoni Ewropea trid tirrispondi mod adegwat allura għalhekk Il-proposta tal-Kummissjoni bħalma qalet il-Kummissarju diġà hija ġusta meta tgħid li l-Istati membri jridu jkomplu li jkollhom approċċ bottom up u jkollhom eh, eh, tmexxija f'idejhom. Għalhekk l-Unjoni Ewropea trid ikollha rwol kruċjali fil-koordinazzjoni ta' dan ix-xogħol. Aħna hawnhekk qed nitkollmu dwar kompetenzi fit-tul. Iżda, il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament eh, rrit li il-rappresentanza oħra tieħu il-poter fuq dan u qed nara li l-Kummissjoni qed eh, isa tfarfar ma nafx min għandu rwol eh, ta' ta' kontroll hawnhekk. Mm, sabiex nittama li ma jkunx hemm nuqqas ta' ftehim u xogħol doppju pereżempju. Mill-bidu net waqt il-fażi plenarja rridu nassiguraw li noħorġu bi strutturi adegwati biex nkunu nistgħu nirrispondu mal arkem jista' jkun. Jiena kontraporter fuq id-dirattiva tal-arar u assigurajt li l-preparazzjoni adegwata timminimalizza l-sofferenza tal-bnedmin. Allura, nittama li intom toħorġ bi proposta malar kemm jista' jkun għallajnuna ta' ċittadin. Grazzi ħafna sur Siber, eh, sur Lejnbel, fissem Soċjali Demokratiċi. Grazzi. Grazzi ħafna sur President, Komissarju. nilqa dan il-rapport ta'kom fuq il-protezzjoni eh, ta' ċittadini waqt il-kas ta' dizastri. L-Europa eh, trid realizza u taħdem malar kemm jista' jkun ridu ngħinu l-xuxin f'każ ta' diżastri fil-passat. Eh, ħafna drabi konna nħarsu televiżjoni u naraw nirien fil-parti tisfel tal-Ewropa u nistaqsu lil nafusna għalfejn il pejzi oħra mhux qed jgħinu. Il-komunikazzjoni tagħkom huwa pass li jmiss għas-solidarjetà Ewropea u lejn effiċjenza fir-rigward tal-użu tal-kapaċità li għandna fl-Ewropa għanna dak kollu li għanna bżon, għanna l-facilitajiet kollha li għanna bżon fl ewropa sabiex nkunu nistaw nindirizzaw eh, il-dizastri. Allura nemmen li dan huwa pass pozittiv il-qoddim. Diġa intqal li din miex eh, biex il-miżuri jieħdu post il-miżuri tal-istati membri iżda rridu naħdmu fl-imkien dak huwa l-iskop dan huwa bżonjus bħalissa huwa urġenti. U naqbel ukoll li rridu naħsbu aktar fuq mezzi preventivi eh, rridu napproċċjaw l-informazzjoni b'mod adegwat ma nistennewx biex isiru d-dizastri. Nistgħu nagħmlu ħafna pereżempju fejn hemm potenzjal għall-arar jew għall eh, nirien jew nixfa. U kuntent li issa jista jkonna model wieħed għal prevenzjoni ta' dizastri għall europa u għal pajjiżi terzi wkoll. U naqbel ma' Sur Zejber rrid ikun ċar eh, minu responsabbli għal dan ix-xogħol, min huwa responsabbli m'għandniex bżonn eh, taħlita ta' responsabiltajiet biex eh, xi ħadd ma jkunx jaf eh, fuq ix-xinu responsabbli. U l-aħħar punt Eh, dan il-fat li aħna nkunu lest li naħdmu 24 eh, sija kull jum eh, madwar is-sena dan huwa importanti ħafna jekk wiex il-melijiet il jew xi ġurnata oħra fis-sena dan huwa importanti ħafna. Και Δημοκρατών, ο κύριος Σουγγίας για 1,5 λεπτό. Presidente, <clears throat> Commissaria Georgieva. Is-Sur Aħna sodisfatti ħafna b'dan ir-rapport u nixtieq nibda billi nirringrazzja s-Sinjura Gardini għal rapporteru u x-Shadows ukoll tal-kooperazzjoni tagħhom dwar dan il-suġġett taqstant importanti. Aħna sodisfatti mill-approċċ sensibbli li bih ġiet indirizzata din il-kwistjoni. Is-sussidjarjetà u l-konċett ta', ta solidarjetà ser ser joħolqu ser joħolqu il-fatt li aħna ġiċu aktar malajr. Aħna ippjanajna sistema fi ħdan il-protezzjoni ċivili Ewropeja dan kollu jirrispetta il-prinċipju ta' sussidjarjetà minajr ma jħalli li tinħoloq xi eh, entità eh, nazzjonali li tkun qed tagħmel xogħol doppju mingħajr ma tagħti għajnuna. Nixtieq nifoka dwar eh, fuq punti aktar li huma aktar fisku bħal gżejjer u nifokaw aktar ukoll fuq il-prevenzjoni u r-rispons. Elementi oħra importanti huwa li huwa importanti li naraw li sensittività minn naħa tal-kollegi meta nkunu għadin indirizzaw żon li huma aktar friskju kif ukoll strateġiji li għandhom xaqsmu ma' nirin fil-foresti. Grazzi ħafna. Fisem eh, l-grupp Isir eh, is-sur eh, Sarenki għal minut ta' nofs. Grazzi ħafna, Sinjora President. Sinjuri, jiena Grat ħafna li qed ikolla dan id-dibattitu llum. Rajna 500% tkabbir fil-frekwenza ta' disastri naturali madwar id-dinja. Dawn id-disastri mhux biss jaffettwaw il-Pakistan u l-Ħajti pereżempju iżda anke l-Unjoni Ewropea. Riżultat ta' dan ċittadini Ewropej huma wkoll vittmi ta' dawn id-diżastri. U anke l-proprjetà tagħhom ġarrab il-ħsara. Din hija kwistjoni importanti ħafna. Ejja nkunu ċari dwar dan. L-Istati membri ma jkunux dejjem f'pożizzjoni li jaġixxu daqshekk malajr għal dawn id-diżastri. Dan ġara pereżempju f'pajjiżi fil-Polonja fejn il-gvern eh, falla eh, fir-rispons tiegħu fl-aktar diżastru naturali reċenti li seħ eh, fil-Polonja. Dan id-diżastru wassal għal ħafna nies li tilfru l-proprjetà u anke affettwa ħafna negozji. Dak li għanna bżon huwa għajnuna effettiva. Il-vitmi ta' dawn id-diżastri ma jridux biss eh, għajnuna simbolika, irridu għajnuna ta' vera u naħseb dan li jkun l-aħjar li tjeb reklam għall-istituzzjonijiet Ewropej. Naħseb għalhekk huwa importanti illi nitkellmu eh, dwar il-prevenzjoni u koll Il-prevenzjoni tista' tkun effettiva ħafna pereżempju għal nirien fil-foresti u fil-kas tal-Polonja arar. Grazzi ħafna Is-sur Ċumapolos għal eh, minnaħa tal-ħodor imis jitkellem però minni xat nara allura naddu għas-sur Brun għal żewġ minuti għas-Sinjura Brun. Grazzi ħafna jina nishtiq nirringrazzja l Elizabeth Gardini għal rapport tagħha u nirringrazzja wkoll għax xogħol siwi li għamlet. Nixtieq nirringrazzja wkoll għal kooperazzjoni tagħha u tal-li ħadet is-suġġerimenti li restaqna aħna wkoll ikkonsidratom. Eh, It-tnaqqis ta' dżastri huwa part importanti ħafna żvilupp sostenibbli jekk nippjanaw l-żvilupp tagħna Eh, permezz li naqsu il-dizastri naturali, dan żgur illi ser jgħina nsalvaw ħafna ħajjiet umani, żgur ukoll illi se jnaqqas ħafna eh, ħsara minħabba dawn il-dizastri naturali u żgur illi id-dannu eh, jitnaqqas ukoll mill-lat ekoloġiku. Ir-respons għandu irid jiġi mill fat li nkunu ippreparati jiena nitlob il-Komissjoni biex eh, naħdmu aktar fuq it-tnaqqis ta' diżastri u li naħdmu aktar billi kollna rispons effettiv u nkunu aktar solidari. Il-ċarezza, l-konsistenza u l-koerenza huma l plastri prinċipali li fuqhom għandna nibnu eh, rispons team Ewropew għal diżastri naturali. Il-koordinazzjoni hija importanti jekk irridu eh, niprovdu għajnuna monetarja effettiva, però rridu wkoll eh, natu każ il-prinċipji umanitarji, eh, imparzialità, imparzjalità, neutralità u l-indipendenza. Rridu niżguraw illi il-liġi internazzjonali umanitarja tkun implementata. Rridu niżguraw ukoll li d-diżastru naturali ma jkunux subordinati għal eh, kwistjonijiet politiċi oħra. L-Unjoni Monetarja tal-Unjoni Ewropea għandha għanna natuha eh, mingħajr ma nħarsu lejn l-lat politiku u fl-istess ħin eh, insegu eh, l prinċipi monetarji internazzjonali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna il-kellim li miss Sur Rossi mill-EFD. Grazzi ħafna, Sr. President, eżis kollegi, jena nissieħeb mal kollegi tiegħi biex nfaħħar l-Istrina Gardini għax-xogħol siwi li għamlet. Meta ikun hemm diżastru naturali l-aħjar ħaġa li ssir li inti li kollok prevenzjoni, però kull meta isseħħu rridu nkunu kapaċi illi naġiċu malajr kemm jista' jkun u bl-aktar mod effettiv. Eh, dan dan dan jgħin l-Ewropa biex xie aktar malajr u għalhekk huwa importanti illi inwaqfu ċentri ta' emerġenza illi jkunu miftuħin 24 sija kuljum. Dan irid isir mingħajr ma jkun hemm xogħol doppju fuq xol fuq dawn it-teams ta' respons Għalhekk għandna nisottolinjaw l-importanza tal fat li l-Istat membri għandhom jikkollaboraw sabiex dan il-proġett ikun ta' suċċess. Din hija xi ħaġa illi għandna bżonn m'għandu jkun hemm l-ebda ostakli, rridu nkunu nistaw naġixxu b'mod l-aktar effettiv u kemm jista' jkun malajr. Fl-istess ħin iridu wkoll innaqsu l-infiq fi żmien ta' diffikultà ekonomika. Grazzi ħafna. Is-Sur Obermeyer. Grazzi ħafna, Signora President. Huwa importanti li eh, ntejbu l-effettività tagħna fil-rispons għal diżastri naturali. Per eżempju, rridu nħarsu lejn eh, tip ta' teknoloġija li nistgħu ngħaddu mingħajra, rridu nkunu lesti wkoll eh, biex naġixxu għal diżastri potenzjali, per eżempju, Kien zweckmäßig in manchen Bereichen schon. aħħar diżastru ma konniex lesti għaliex ma konniex eh, preparati. Jiena nħseb illi n-nies għandhom eh, jgħinu lilhom infushom ukoll. Dak huwa prinċipju importanti. Rridu nkunu konxi illi prevenzjoni ta' diżastri fil-Stati membri rridu jkunu implementati per eżempju f'pajjiżi bħal l-Awstrija dan il- konċett ta' prevenzjoni huwa essenzjali Din hija xi ħaġa illi għandna narawha bħala prinċipju fl-Unjoni Ewropea. Fisterimena, θα πάρει το λόγο για 1,5 λεπτό εκ μέρους της... Il-kellim li mis u għatart, pero sona tuħ 30 sekonda. Eżis kollegi. Permettu nibda bli nirringrazzja l-rapporter u l-kollegi illi kontribwew għas suċċess ta' dan ir-rapport. Huwa rapport illi juri l-importanza ta' u l-bżonn ta' miżuri għal rispons Ewropew aktar b'saħħtu rridu kol nattivaw il-solidarieta, rridu naraw il-fattu kol li dawn il-dizastri għed ikunu aktar frekwenti u aktar seri, ġifiri għed ikunu aktar effiċjenti fil-għandu xaqsa ma' ġestjoni għal dawn il-dizastri naturali, kif naġiċu għalijom. Rridu naħdmu fuq il-prevenzjoni u il-respons għal dawn il-dizastri. Nistaw nifrankaw il-ħin u l-flus li kiku investu aktar fil-prevenzjoni, aktar mill-li nonfqu Eh, eh, wara wara li seħ id-diżastru. Jekk nħarsu għajn il-fenomenu ta' tibdil fil-klima, nindunaw illi din hija raġuni għalfejn dawn id-diżastri naturali qed isiru qed ikunu aktar frekwenti. Il-ġida kontra t-tibdil klimatiku u l-protezzjoni tal-riżorsi naturali tagħna huwa investiment eh, tajjeb ħafna apparti li nsalvaw ħajt tan nies insalvaw ukoll eh, nifrankaw ukoll il-flus fi żmien ta' kriżi ekonomika. Eh, u naħseb li għandna nindirizzaw dan il-punt ukoll. L-idea hi illi l-skart nukleari u sustanzi oħra perikolużi jistaw iwaslu għal ħsara fl-ambjent id-dizastri bħal dak li seħħu Fukushima għandhom jiġu permessi eh, li seħħu fuq art Ewropea. Grazzi ħafna volja eh, domt aktar mill-li suppost. Imma sissa istur noħart għal għal-ħin li jmiss. Grazzi, Signora President. Nixxen nirringrazzja Signora Gordini, il-rapporter, għal għal rapport li huwa ċar ħafna u li juri x'numa responsabiltajiet tagħna meta qrajt dan ir-rapport. Jiena ħarist lejn 16 il-referenza għal bażi legali li juraw li juru kif eh, l-Unjoni Ewropea għandha taġixxi għal dawn id-dizastri naturali. Dan juri illi eh, issa l-affarijiet qed isiru aktar serji jekk inħarsu lejn il-protezzjoni ċivili eh, u respons tagħhom kienet fl-aħħar mill-aħħar mhux ħażin, però kellna ħafna diżastri naturali u kellna wkoll attakki terroristiċi li hemm bżonn li aktar malajra li jom u għalhekk naħsbu li huwa importanti l kummissjoni tressa eh, proposta leġislattiva. Però rridu nżommu xi ħaġa f'moħħna ħafna kelliema qalu li l-istati membri għandhom kollom irwol importanti f'dan kollu. Però dak għandu x'jaqsam ma l-unità għal risposta dawn diżastri naturali jidher illi il-respons għandu jiġi mill-istati membri, però il-koordinazzjoni, ġifir l-identifikaw fejn ikunu dawn iċ-ċentri u kif jistgħu jaħdmu fl-imkien, f'dak il-qasam il-Kummissjoni għandha għandha irwol importanti xtilab. Ġifiri, naħseb li hemm finanzi, il-finanzi zdedu, però għandna intejbu l-effiċjenza. U għalhekk ma nistgħux innaqsu aktar mill-finanzi allokati. Irridu eh, nestendu ħafna tjajdu li nestendu l-miżuri. Jena ma naqbilx ma dan jekk nestendu dawn il-miżuri se nkunu qegħdin nestendu għal xejn. Topoli. Επόμενη ομιλήτρια kirja κυρία Στρέλα για δύο Grazzi ħafna is-Sinjura Strawer għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Sinjura President, għedin niddiskutu id-dizastri għal darboħra eh, eh, f'din il-kamra u namlu tajjeb li namlu dan. Meta niftakru, meta nżommu f'moħna li dizastri qed isiru aktar frekwenti u aktar aktar devastanti, nixtieq eh, minħabba dan nixtieq nilqa il-rapport prezentat minn Sinjura Gardini u nifirħila għax-xogħol tagħha. l grupp tiegħi jaqbel illi meta tanalizza l-impatt tal-tibdil klimatiku fuq in-numru, meta tħares lejn in-numru ta' diżastri naturali, u importanti ħafna li tikkollna politika preventiva. It-Trattat tal-Lisbona introduċi dispożizzjonijiet li bihom nistgħu ntejbu eh, intejbu respons tagħna għal dawn iż-diżastri naturali għalhekk responsana jkun aħjar, aktar effettiv u aktar ikkoordinati. Ġifieri aħna nilqaw il-fatt li jkun possibbli li jkun hemm eh, rispons Ewropew għal dawn situazzjoni ta' emerġenza. Nilqaw ukoll l-ideja li nwaqfu eh, ċentru ta' rispons ta' emerġenza Ewropew anke mal-fatt li kolna ċentru operattiv li jaħdem 24 sija. Din għadeja tajba ħafna. Dan irrit jaħdem id fit mal-istati membri permezz ta' focal points li jridu jaħdmu eh, fuq bażi permanenti. Naqbel ukoll ma l-ideja ta' proġetti pilota li ġiet ippreżentata hija tenfasizza l-importanza ta' proġetti pilota illi eh, per eżempju li ikollna riserva ta' inġenji tal-ajru li kunu nistaw nużaw għal nirien per eżempju. Il-trattat tal-Lisbona introduċi u koll eh, ta' solidarieta u solidarieta hija importanti ħafna dak li għandu xaqsam mal-respons. dan naqblu miegħu u koll u ressaqna u koll emendi eh, li għandu xaqsam ma' dan. Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss muxijat fil-kamra naddu issa għassur vlaxak għal-minuta u nofs. President, Komissarju, kollegi, aħna nafu li eh, katastrofi tista' tiġi trattata kapaċità ta' reazzjoni tajba ħafna nistgħu nsalvaw ħafna ħajjiet. Il-prevenzjoni però hija l-aħjar soluzzjoni mod partikolari meta nitkellmu dwar um, dizastri li ġej minn ħadd bniedem bħal pereżempju ġo Fukushima jew fil-Messiku. Aħna rridu nassiguraw is-sigurtà tagħna permezz ta' anticipazzjoni, attenzjoni partikolari lejn il-bidla tal-klima u l-iżvilupp ta' Eh, ekonomija favur l-ambjent u għal aħjar mod ta' kif innaqsu kemm eh, dizastri eh, naturali u dawk ġejjin mill-effett tal-bniedem. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol tagħha fuq din il-kwistjoni komplessa u ferm importanti. Fil-fatt huwa diffiċli li nsibu linji gwidi komuni għal dawn il-fenomeni li huma differenti minn xuxin u li wkoll eh, jeħtieġu eh, reazzjoni f'waqta u effettiva. Grazzi ħafna. Is-Sur Blume joġbok għal-minuta. nixtieq nitkellem ċertu umiltà meta nitkellem fisem pajjiż li rnexxielu jeleġġi eh, persuna eh, bħalma eleġġa fil-Parlament. Eh, Għaldaqsant jiena umli ħafna. Jiena ħerqan mod partikolari bil-sens umoristiku Ingliż ħadd m'għandu u li ma jistax ħadd ma jistajna ħina din il-politika effiċenti ta' agrikoltura eh, u ekonomika eċetera. Jidher li kull ma sara u ġew dejjem kien ta' diżastru, diżastru komplet. Issa qed nikkomplentaw ukoll rispons għad-diżastru. Ovvjament li aħna qed noħolqu għalina nfusna għaw ġew Mm, ma nistax ngħid li qed ħares il-qudiem biex nar kif dan ser jiżviluppa fil-futur u x'ser jiġri fil-futur iżda interessat sempliċement biex inkun naf x'tip ta' diżastru ieħor se tagħmlu f'każ dan it-tip. Grazzi. Grazie Sir Blum, signora Grostet, għal żewġ minuti. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors notre collègue... Grazie ħafna. Il-kollega tagħna Sinjor Gardini spjegatilna tajjeb ħafna fil-kumment ta' introduzzjoni tagħna li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar solidarjetà u sussidjarjetà u effiċjenza. Għaliex kif intqal qed naraw ħafna diżastri li qegħdin dejjem jiżdiedu fit-territorju Ewropew għal daqsant iridu nkunu kapaċi li nagħmlu xi ħaġa. Aħna ispirati mir rapport eċċellenti li ġi prodott minn Michel Barrier fl-2006 fir-rapport tiegħu Sur Barnier qal li l-Unjoni Ewropea minħabba li għandha mezzi, ċertu mezzi a dispozizjoni taħħa tista' tiġbor dawn il-riżorsi kollha flimkien biex toħloq xi tip ta' protezzjoni Ewropea, eh, xi units ta' protezzjoni ċivili Ewropea aħna bekk inkunu nistgħu nirrispondu mod iktar maġġel mod iktar effettiv u rridu nagħmlu użu tal-aħjar teknoloġija disponibbli għalina bħal pereżempju għandna il-programm Galileo, il-GMS, għandna wkoll telekomunikazzjoni u dan għandu jfisser li għandu jkollna aċċess għall informazzjoni rridu nintervjenu malar kemm jista' jkun fuq il-kwissjoni ta' telekomunikazzjonijiet jiena nixtieq infakkarkom dwar l-importanza tal-numru eh, ta' emerġenza wieħed wieħed snejn. Din tista' tkun xi ħaġa li tista' issalva l-ħajjiet ta' ħafna Ewropej ta' kuljum. Huwa importanti ħafna li ngħaddu l-messaġġ liċ-ċittadini tagħna b'mod aħjar biex kunu eh, jafu x'inhuma l-istrumenti għad dispożizzjoni tagħhom. Ir-rapport tas-Sinjura Gardini juri li aħna nistgħu nibdlu b'mod radikali x-xogħol il-mod ta' kif naħdmu. Mingħajr ma nibdlu l-istrutturi eżistenti eżistenti u ovvjament se nirrispondi s-sussidjarjetà din hija kwistjoni ta' riżorsi li aħna għandna disponibilità tagħna. Mingħajr ma nagħmlu strutturi inadegwati u li huma ħafna flus. Aħna qed nitolbu lill-Kummissjoni biex eh, tagħmel koordinazzjoni tajba ta' riżorsi li għandna. Kummissarju inti qed li qed tistenna li ikonna ikun hemm l-assistenza minn tal-Parlament. Għalda san tista' torbot fuqna, grazzi. Grazzi, Signora Grostet, issa issur sur Arsenis għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju. Nishtiq nirringrazzja lil dawk il-kollegi li ħadma ħafna fuq dan ir-rapport. Dan huwa rapport li kiseb konsens kbir mod partikolari eh, grazzi għal rapporter u koll is-sur Stavrakakis mill Komitat tal-Iżvilupp Reġjonali. Dan huwa t-tieni rapport li kellna fuq il-protezzjoni ċivili żmien qasir kienna wkoll ijor fuq il-protezzjoni tal-foresti Ewropej. Il-foresti ser ikunu importanti ħafna fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u għal daqstant importanti ħafna li nippreparaw is-soċjetà tagħna biex nitrattaw il-kwistjoni tal-bidla fil-klima. Il nirien fil-foresti l-arar u dawn il-fenomeni kollha għat jolqtu il- l-Ewropa kollha dawn huma fenomeni transkonfinali rridu nieħdu miżuri Ewropej biex nirrispondu għal dawn id-diżastri. Nixtieq nkun naf jekk aħna rux se morru li lin minn white paper fuq il-protezzjoni tal-foresti u jekk rux ser ikollna leġiżlazzjoni. Ukoll għandna bżonn fil-fema tiegħi għandna bżonn eh, leġiżlazzjoni xirqa ta' prevenzjoni biex nipprevjenu il-nirin fil-foresti. Dawn il-fenomeni estremi għandhom bżonn uh, rispons flessibli, għandna bżonn ukoll ta' rispons Ewropew. Grazzi ħafna tal iżammejt mal-ħin tiegħek is-Sur Gorens għal minuta. Grazzi, Signora President. Lat ta' mezzi li hemm għall-Unjoni Ewropea biex tirrispondi huwa limitat. Prevenzjoni, koordinazzjoni, sim ta' rizorsi dawn huma l-punti ewlenin fir rigward tal-tfassil tal-politika f'dan il-qasam il-prevenzjoni eh, għandha tkun eh, bazata fuq eh, żvilupp sostenibbli, koordinazzjoni u sim ta' informazzjoni biex ma jkunx hemm duplikazzjoni naqsmu rizorsi bejn l-istati membri biex bekk intejbu wkoll l-effiċenza tal-missjonijiet u nofqu mod aħjar il-flus il-fes pubbliċi Tistaw forsi tgħidilna x'inhuma lażliet li hemm biex nipprevjenu eh, biex jkun hemm implementazzjoni ta' dawn il-prinċipji fil-politika Ewropea. Komissarju, forsi tista' tgħidilna wkoll x'inhuma d-diffikultajiet ewlenin li aħna qed nibqgħu niltaqgħu magħhom li intom qed tibqgħu taqgħu magħhom fir-rigward tal-Istati Membri meta tiġu biex timplementaw dawn il-prinċipji u wkoll biex issegwu l-għanijiet li hemm imniżla biċ-ċar fit-Trattat tal-Lisbona. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Gutierrez Cortines. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena naħseb li r-rapport ta' Sinjura Gardini huwa wieħed tajjeb u kien hemm ħafna sfort eh, biex sar, iżda naħseb li eh, fil-rigward tal-kwistjoni tal-prevenzjoni suppost ħal rajna eżattament xidġi wara li kunem dizastru. Waħda mill-problemi li nqalab ġewwa l-Ħajti pereżempju jew inkella floka wara eh, il-terremot riċenti li kien hemm Eh, la darba eh, jiġu salvati in-nies eh, u nerġgħu morru lura l-ħajja normali, l bliet iridu jerġgħu jimbidlu, jinbnew mill-ġdid. U dan jista' jieħu snin twal għaliex bliet li nbnew wara ħafna snin, ovvjament ser jieħdu snin biex jerġgħu jinbnew, ma tistax taqbad u tibni wkoll fejn fejn jiġi wara li jkun sar terremot, toqgħod attent ħafna u għallaqstant stant dik l-entità ġewwa l-Unjoni Ewropea li tqis dawn il-kwistjonijiet. għallulna li li bliet il-ġodda jridu jkunu smart cities, jridu nużaw effiċenza tal-enerġija, ma kif nistgħu naqdu minn belt wara terremot għal smart city l-Unjoni Ewropea abbandonat dan il-fatt ma koordinat dawn l-affarijiet irridu nikkoordinaw ir-rikostruzzjoni. Ovvjament irridu niprevjenu fir rigward tal-arar, ovvjament, iżda rridu naraw ukoll kif ser nirregolaw xmajjar. Ħafna pajjiżi bħal pereżempju Spanja semmew dan il-punt mod effettiv. Ma nistgħux ninsew x'se jiġri wara li jsir diżastru, irridu nanalizzaw dan u l-Ewropa trid taħdem ħafna fuq dan, grazzi. Grazzi, Signora Gutierrez, Signora Hibner. Grazzi ħafna, Signora President. Fizzem il-grupp tiegħi jiena nixtieq nirringrazzja lis sinjura Gardini li faslet rapport eċċellenti li jkopri l-prijoritajiet tal-linin kollha. Ir-rispons tal-Ewropa lejn id-diżastri hija xi ħaġa li hija ferm importanti u trid tinkludi l-sikurezza taċ ċittadini. Għal daqstant irridu nikkonsidraw ukoll li fil- fuq livell internazzjonali rridu ninvolvu ruħna wkoll fi sforzi ta' għajnuna. Irridu ikun hemm mekkaniżmu ta' rispons għaliex din hija ferm importanti mod partikolari jekk aħna niftakru li l-istati membri għandhom awtonomija sħiħa fir rigward tal-immaniġjar tal-servizzi ta' emerġenza tagħhom dawn is-servizzi jekk ser jkun meħtieġ ser jiġu koordinati jkunu disponibbli għal stati membri oħrajn u rridu naraw solidarjetà ġenwina f'dan il-qasam. Biex bekk ikonna biex ikonna dan ir-rispons ta', di, ta diżastru, dan iċ-ċentru għad-diżastri, uh, irridu uh, nikkoordinaw dak li talmu ħafna stati membri u wkoll niġbru flimkien dan l-arfin biex nikkoordinaw mod aħjar l-istrumenti li għanna disponibli għalina. Irridu kol nirrispondu għal għatta ta' diżastri kemm ġewwa u barra mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Fir rigward ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea, dan għandu jibqa' għaddej. Grazzi Signora Deverak għal minuta u nofs. Grazzi Signora President. Kif għallu bosta kelima, reċentament l-Unjoni Ewropea kienet mil quta minn ħafna dizastri naturali minn preċedent nista' nsemmi diżastru ieħor. Per eżempju, l isvizjoni tal azf eh, l-10 anniversari tiegħu ġi ċċelebrat ftit ilu ġewwa Toulouse Ir-rapport ta' Sinjor Gardini jiffoka fuq ir-rispons għad diżastru naturali, diżastri naturali u dan huwa importanti għas sigurezza ta' niżja ġewwa l-Ewropa. Riċentement aħna konna nippruvaw nintegraw b'mod aħjar eh, il-sim ta' dawn ir-riżorsi. Issa wasal iż-żmien li nassiguraw li eh, aħna iva nistgħu nittrattaw diżastri oħrajn fil-futur aħna rridu niġbru flimkien ir finanzjarji, umani u tekniċi biex bekk nevitaw dawn id-diżastri. Inti għed eh, li rridu nanticipaw ir-riski, kummissarju, iżda jkolli ngħid li f'dan ir-rigward il-Kummissjoni Ewropea eh, irtirat il-fondi mill-GMES Observation Satellite System aħna naqblu li din hija għodda ferm importanti biex tentintifika id-dizastri u nikkoordinaw rispons tajjeb. Jien nitlob il-Kummissjoni biex terġa' eżamina minn ġdid il-pożizzjoni tagħha u terġa' eh, tagħti appoġġ għal dan il-programm ta' flagship. Nixtieq niflaħ lis sinjura Gardini għal dan il-rapport eċċellenti u wkoll eh, twassal għal iktar solidarjetà fost ċittadini ġewwa l-Ewropa. Grazzi, s sinjura Deverak, issa se ngħaddu għal KHDI bosta kollegi li talbu li jitkalmu, mus se nkun nistanat il-kelma lil kulħadd, ser nidu tlet kollegi mill-PPE wieħed mill mil xelluk mill-partit ta' xelluk u ieħor u wieħed mis-soċjalisti. Is-sur Skorja, minuta biss u daqshekk. Sì, grazie Presidente. <clears throat> Eh, nel minuto... Grazie Presidente fil-minuta tiegħi jiena nir nirringrazzja l sinjura Gardini għar rapport eċċellenti li hija faslet. Iġġiet mejuna mill-istituzzjonijiet u wkoll mill-aġenziji fil-qasam f'dawn l osma ikkonċernati aħna rridu njedu pass na iħor il-qoddim fir rigward ta' protezzjoni ċivili ġewwa l-Ewropa mingħajr ma jkun hemm xogħol doppju jew inkella xi qasijiet. Eh, se nitkellmu dwar dan is-suġġett ġewwa l-Ewropa dan huwa suġġett fejn aħna nabżon ħafna iktar Ewropa. Irridu Eh, risponsi eh, koordinati fl-Unjoni Ewropea kollha li xi protezzjoni ċivili għal xi ħaġa li tiddependi fuq nies li qed jivvolontarjaw għal għajnuna. Niddependi fuq is-solidarjetà għandna wkoll is-Sena Ewropea għal volontarjat u wkoll għandna t-Trattat ta' Lisbona bil-klawżola ta' solidarjetà. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni tali eh, enfasizzat fuq dan il-punt u talbet għal żieda fil-budget. Grazzi, is-Sinjura Donċela għal-minuta. Grazzi. President, il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea ġeneralment jaħdem mod tajjeb iżda mill-esperjenza tagħna uh, u għal l-ewwel sena li implementajnieh juri l-fatt li hemm limitazzjonijiet u wkoll ċertu noqqasijiet. Oħra, dan huwa relatat mal rispons rapidu rigward tal-użu tal-fondi u kol noqqas ta' kriterji għal uh, l-użu tal-fondi u kol meta niġu biex niddefinixxu x'inhuma l katastrofi naturali. L-Unjoni Ewropea trid tiffinanzja proġett fuq sma li għandhom x'jaqsmu ma' diżastri iżda l-użu tal-fondi jidher li huwa wieħed problematiku. Għaldaqstant nemmen li l-possibilità li natu għajnuna għabbażi ta' um, stima tal-ħsara li tkun saret ġewwa pajjiż naħabba dizastru ser tkun ta' utilità kbira mod partikolari wara jkun seħi dizastru. Grazzi Sinjura Danċilla Sur Ferreira għal minuta kjoġbok. Grazzi Sinjura President, Kummissarju. Sena ilu f'Settembru tal-2010 maġġoranza kbira f'din il-Kamra adottaw ir-rapport tiegħi fuq rispons tal-komunità għal prevenzjoni ta' diżastri naturali u dawk ġejjin mill-effett tal-miedel. Aħna tkellimna dwar il-kwistjoni tal-prevenzjoni u kif aħna rridna nagħtu iktar attenzjoni lejn dan il-fatt. Il-prevenzjoni tista' twaqqaf ħafna diżastri u tna' tnaqqas l-impatt ta' ħafna ħrajn. Aħna tkellimna dwar afas xira eh, finanzjarju għal prevenzjoni li jgħin biex niproteġu il-foresti u kosti li għandhom problemi eh, bil-ma blarar, eccetera, u kol foresti li huma mill-quta mid-diżastri. Sena wara dan, nindunaw li ħafna minn dan ix-xogħol li suppost sar għadu ma sarx. Aħna dak li nagħmlu għaw ġewwa nitkellmu biss dwar il-kooperazzjoni iżda irridu dejjem niftakru li rridu nagħmlu l-affarijiet u mhux noqogħdu nitkellmu dwarhom biss. Grazzi. Issa Sur Paska. V krajine máme príslovie, ktoré hovorí, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Grazie, President. Komisario. Anna proverbi ġewwa pajjiżi. Jgħid li d-diżastri ovvjament ma jaqbdux u jitlu ġewwa pajjiżna u anzi jaqbdu l-frontieri. Irridu noqogħdu attenti biex eh, niżviluppaw eh, ċentru ta' rispons rapidu u nikkoordinaw ir-risposti eh, Ewropej għal dawn id-diżastri. Huwa importanti li nikkoordinaw id-diżastri u għajnuna umanitarja. Jiena nemmen li jekk aħna preparati sew, nistgħu nassiguraw li nirrispondu mod iktar effettiv lejn id-diżastri u nkunu nistgħu nipproteġu ċ-ċittadini. Mr. Matula. Unjoni Ewropjana xi ċittadini ei se konfronta ku o Ċittadini Cittadini Ewropej qed jiffaċċjaw zieda fi diżastri li huma ħafna iktar serji il eh, dawn il-fenomeni li jolqtu li ħafna pajjiżi fid-dinja juru li għanna bżon ta' entità li tirreagġixxi b'mod maġġel għal dawn id-dizastri. L-avvenimenti f'każ ta' dizastru ma jistax jiġi evitat, jista' jiġi maneġjat tajjeb. Dawn ir-riski marbuta ma' fenomeni naturali jistgħu jitnaqsu permezz ta' miżuri ta' prevenzjoni tal-impatt ta' dizastri għajnuna finanzjarja ta' iktar minn 2 biljun euro li nataw bejn il-periodu tal-2008-2010 mill-Fond ta' Solidarjetà Euro li l-Unjoni Ewropea qed prova tgħin iżda il-flus, il-fondi ma jaslux għand in-nies li qed jiġu mill-quta. Għal daqstant iridu mekkaniżmu aħjar biex jgħinu lin-nies biex jiksbu dan il-flus malar kemm jista' jkun. Grazzi nifirħu lis-Sinjora Gardini.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 kontribwita eh, għabbażi umanitarja għenet ħafna l-Ungerija aħna stajna nibbenefikaw minna iżda fl-istess ħin rajna kif għajnuna tal għajnuna ad hoc tista' tkun u l-inizjattiva wara dan ir-rapporti eċċellenti rridu u ċentru biex nikkoordinaw dawn l-isforzi fl-Ewropa u nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju u nixtieq nirringrazzja wkoll il-Parlament kollu preżenti. Rridu nitalmu biex nejdu l-isem tal-Kummissarju Gorgieva dan huwa importanti ħafna. Xtaqt nsemmi dal-punt. U issa xtaqt nitkellem ukoll dwar ftit mill-interventi li saru mill-awtoritajiet ġifiri ftit mill-preparazzjoni tal-sarat fil-dizastri Ungeriż Emmek eh, kena zida ta' 6% fil-rigward eh, tal-industrija in ġenerali. Signora Wukaszewska, kellim li mis. Grazzi ħafna, Signora President, Komissarju. E kif għanna frekwenza ta' dizastri li qed tiżdied sar aktar u aktar importanti biex nirrispondu mod effettiv b'mod koordinat. Dan sabiex nassiguraw li r-riżorsi disponibbli jiġu utilizzati b'mod adegwat ħafna. Dan huwa l-uniku mod kif nistgħu nilimitaw il-ħsara umana u dik ta' proprjetajiet. Jina kontenta li l-autoritajiet lokali u reġjonali jirreferu wkoll huma eh, għandhom referenza f'dan ir-report. Ovvjament dawn l-autoritajiet reġjonali u lokali huma vitali biex niġġieldu eh, u nerbu l-sfidi tal-ewwel effetti tad-diżastri eh, mill-ewwel kif ukoll aktar fit-tul. U fir-rigward ta' diżastri naħseb li huwa inaċċettabbli li l-vitmi tad diżastri jridu jistennaw għal xhur jew snin biex jiksbu għajnuna. U fl-aħħar net nixtieq nirringrazzja lir rapporter u nifirħa, nifirħila li l-proposti kollha eh, nittamel il-proposti kollha jiġu implementati sabiex hekk inkunu nistgħu naġġixxu b'mod aktar effettiv. Is-sur Basko. E, dizastri naturali e, fl-Europa e, rridu nelbuhom u għanna aktar sfidi u dimna minħabba li d-dinja tistenna li l-UE tirrispondi għad dizastri ta' pajzi terzi u kol. Allura l-mizuri ad hoc li għanna huma burokratiċi wis. Allura l-bidla fis sistema kollha indispensabbli u r-rapport jiprovdi l affas adegwat. Rridu neħu xogħol doppju u nżidu l-effiċjenza ta' dak li rridu nżidu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 u fl-istess ħin irridu nċaqelqu eh, il-respons minn wieħed ta' eh, kura ta' wara għal prevenzjoni issa biex ukoll noħorġu bil-grupp eh, ġenerali ta' għajnuna u noħorġu b'aktar kooperazzjoni sabiex is-sistema tagħna tkun aktar kooperattiva. Rridu naraw is-sussidjarjetà u fl-aħħar net ejja ma niftakrux li l-protezzjoni ċivili timxi skont il-filosofija Ewropea ta' intervent element li tisħaq fuq l-element eh, umanitarju li anka jekk ma jġiex eliminat kompletament ma jkunx wieħed ċentralizzat. Grazzi. Grazzi ħafna tassew l-aħħar kellim is-sur Kosta għal-minuta. Grazzi ħafna, Signor President. Nishtiq nirringrazzja r-rapporter tagħna u l-Kummissarju ngħid li naqbel li għandna bżonn approċ bottom-up, eh, approċ Ewropew u ċentru ta' koordinazzjoni u nitalmu minn dak li ksibna flimkien fi rigward esperjenza fil-ġlida kontra dizastri fl-Ewropa sabiex insaħħu il-kooperazzjoni lokali, nazzjonali u Ewropea sabiex ikun hemm aktar kooperazzjoni. Fir rigward tal-punt 2 2 2, wieħed wieħed tnejn anzi. Eh, dan għandu jkun, wieħed u nejn għandu jkun l-uniku numru ta' emerġenza fl europa kollha, hemm possibilità li hemm frammentazzjoni ta' numri biex nsejħilha hekk, numri differenti eh, f'każ ta' nirien jew xi diżastru speċifiku. Fit-teknoloġija moderna għandna bżonn ukoll li nħarsu lejn l-modellar ta' dizastri u din hija xi ħaġa li l-istati membri jistgħu jagħmlu għar-rashom rigward ta' protezzjoni rrid inħarsu lejn il-protezzjoni soċjali u l-bidliet soċjali li ġraw fl-Ewropa u aħna qed nixjieħu ħafna drabi konċentrajna li nafusna fi bliet aktar u aktar nies qed jgħixu fl-Ewropa u fuq dawk l-idejat rridu nħarsu li li l-popolazzjoni fraġli trid tkun protetta wkoll. Sinjura Giorgieva, kummissarju. Grazzi ħafna tal-kummenti eccellenti u suġġerimenti għal proposta leġislattiva. Nixtieq li risposti tiegħi npoġġihom f'gruppi l-ewwel net din il-proposta x'se tagħmel fir-rigward eh, ta' kapacità Ewropea marbuta. Signora Stifler resqed din il-mistoqsija l-ewwel darba u kellna mistoqsija wkoll mis-Sinjura Crostet fir rigward tar-rabta ta' dan mal-Gardieri Report, mar-rapport ta' Gardien. Aħna rridu nintegraw il-kapaċità tal-Istati membri u f'dan il-rigward hemm sustanza fiha eh, fil-rigward ta' fejn rridu nimxu u fejn qegħdin bħalissa. Għaliex fir-rapport Bandier illi ovvjament adottajna tnax il-proposta minnu l-idea hi illi nintegraw il-kapaċità tal-istati membri. Iżda hemmhekk l-approċ kien aktar top-down, mentri hawnhekk dak li qed noħorġu bih huwa bottom-up hawnhekk. U nista' ngħid b'konfidenza illi ksibna appoġġ l-istati membri dwar din il-proposta, speċjalment minn stati membri fejn. Il-bżonnijiet nazzjonali u tali li delegazzjonijiet mhumiex biss fil-livell tal-gvern federali u ċentrali iżda jmur aktar l-isfel eh, għall-autoritajiet reġjonali. Allura, se jkollna kapaċità integrata, eh, nistgħu nsejħu la forza tal-istati membri, tal-assi tal-istati membri, u nixtieq nisħaq li aħna maħniex qed nistennew għal proposta leġislattiva biex nimxu l-qoddim. Diġà għamilna progress sostanzjali fil-rigward tal-kapaċità tal-istati membri. Jiena meta ksibt il-pożizzjoni tiegħi kien inqas minn 40 modules reġistrati fuq livell Ewropew. Illum nista' ngħidilkom li għanda 124 modules reġistrati fuq livell Ewropew. U apparti fek, hemm 8 teams ta' koordinazzjoni. U l-progress li qed namlu huwa propju fir-rigward fir tad-diżastru tal-bżonnijiet. U fl-2010 biss attivajna il-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili tagħna 28 darba u bħala referenza fil-snin ta' qabel konna qed nitkellmu dwar 2 3 ħames darbiet fis-sena u hawnhekk dis-sena eh, diġà rispondejna 11-il darba u xaktar ikun hemm iktar. Permettu li nejt eh, nitkellmu dwar punti ieħor li semma dwar minn numru ta' membri tal-Parlament, is-Sur Arsenis, is-Sur Zazniewski. Skużawni jekk mniex qed nippronunċja l-isem ħażin. Signora De Brun u oħrajn ukoll. Fuq rigward tal-prevenzjoni li nisqu fuq il-prevenzjoni. Naf li l-prevenzjoni eh, eh, ġibilna il flus l-ura. U mixja lejn il-prevenzjoni hija diffiċli fl-Ewropa u fid-dinja kollha aħna rikonoxxejna kemm hija kruċjali l-prevenzjoni għadni kif ġejt lura minn Washington fejn aħna fil-Kummissjoni eh, flimkien mal World Bank u l-Gvern tal-Ġappun biex namlu din mistoqsija fuq il-prevenzjoni u l-preparazzjoni bħala priorità ewlenija globali. U sen komplu b'miżuri strutturati biex niffukaw fuq azzjonijiet li ttieħdu għal prevenzjoni biex ikun hemm aktar impetus f'dan ir-rigward u nilqgħu għal darb'oħra bil-proposta leġislattiva f'dan is-settur hekk kif nimxu l qoddim fil-ħsibijiet operattivi tagħna għall futur Ovvjament il-foresti huma parti kbira fil-miżuri ta' prevenzjoni tagħna huma rridu nkunu lesti għal nirien, eh, għal huma importanti għal sistemi ekoloġiċi, għal zoni rurali. Allura tistaw taraw, eh, sur Arsenis, il-foresti huma parti kbira mill-xogħol tagħna ta' prevenzjoni, iżda il-preparament huwa wkoll it-taħriġ flimkien u hawnhekk il-Kummissjoni diġà avvanzat ir-rwol tagħna il-ġimgħa eh, li għaddiet biss kont il-Polonja fej kont qed nieħu eh, l-eżerċizzi ta' preparazzjoni ta' ħames pajjiżi u nista' ngħidilkom li li niġbru il-settur tal-protezzjoni ċivili niġbruhom flimkien hija ta' importanza kbira ħafna u l-Kummissjoni hija dedikata li tagħmel aktar xogħol f'dan ir-rigward. Mbagħad eh, kelli mistoqsija mis-sur Linen u s-sur Siebert Eh, kif nistgħu nikkoordinaw eh, ma' rappreżentanti vari. U nistantikom eh, rapport pożittiv illi għabbażi ta' l-attivazzjonijiet u l prattika aħna avvanzajna b'mod sinifikanti e, f'rigward tal-arranġamenti u għanna aktar kwalità u nafu min ħajamel xiex u fejn u meta u biex namela aktar fi struttura moċċar fl-Europa rappresentant għoli mandu lebda rwol e, fi rigward tal-attivazzjoni eh, Is-sena li għaddit eh, l-attivazzjoni ta' dawn il-miżuri kienu interni u kienu ta' azzjoni Ewropea. Fl-Ewropa aħna naġġixxu bħala l-ewwel rispons għal ajnuna umanitarja mentri rappresentant li għandu rwol politiku u koordinament politiku u ta' difisa. Ovvjament, fi krizi il-rappresentant li jimxi l-qoddim u għemmek noħorġu bil-kapacitajiet in ġenerali. U hemmhekk naraw mbagħad ovvjament il-koordinazzjoni u l istati membri separati għandhom iċ-ċentri tagħhom ta' koordinazzjoni u l-politika tiġi koordinata minn lat eh, ħafna drabi tim tiġi applikata jew le jekk rajtu l-President Obama, il-President tal-Istati Uniti kienet jirrispondi għall-arar dan l-aħħar dan għamela mill-ċentru tal-protezzjoni ċivili tal-Istati Uniti. Iżda jekk tara eh, fil-kas ta' Bin Laden u kien fil-kamra ta' situazzjoni fl-Istati Uniti fil-White House. Allura għanna ruoli differenti, rridu nikkoordinaw mm, għajnunit komplessi skont l-emerġenzi, eh, rridu eh, għanna eh, regoli ta' kif għandhom jidru dawn il-ħidmiet. Issa lajnu nam l-istati membri. Il-punt kritiku għawnek li nifacċaw li nassiguraw l-istati membri li aħna konxi tal-kondizjoniet leġislativi tagħhom. Ġifieri rridu nirrispettaw kif il-protezzjoni ċivili hija eh, qed taħdem f'kull stat membru separat u aħna nirrispettaw ukoll li f'diżastri nazzjonali fejn mem l-ebda rwol għal Unjoni Ewropea, ġifiri il-pajis jista' jikop eh, jaħdem waħdu ovvjament aħna maħniex se intervjenu f'dawn it-tip ta' responses. U ovvjament stati membri f'kondizjoniet fiskali eh, attwali rridu nassiguraw illi aħna se naħsbu dwar l-effiċjenza ta' spejjeż u natikom il-kelma illi jiena attenta ħafna fir-rigward tal-infie rridu nassiguraw li kull euro ta' dawk li ħalsu t-taxxa eh, jintef u blaħjar mod, blaktar mod effettiv. Fi klim ieħor fil-livell komunitarju dan jagħmel sens u jagħmel aktar sens meta huwa adattat għal livell nazzjonali ukoll. E, jina staqsejt kif eh, għandna nindirizzat eh, nindirizza kwistjonijiet wara dizastri dwar l-iżvilupp ta' wara u rridu nassiguraw li dan l-iżvilupp u dan is-sistemi tal-iżvilupp wara dizastri u l-kapabiltajiet min-naħa tal-Unjoni Ewropea ikunu disponibbli għal pajjiżi eh, li jiġu mil-quta minn dawn id-diżastri. Aħna ħadna ftit miżuri f'dan ir-rigward sabiex intejbu eh, l-assessjar ta' riski ta' wara dizastri illi jisir Umbat nassiguraw ruħna li l-kontribuzzjoni Ewropea eh, tiġi eh, minn dan il-kontest ta' għajnuna eh, u kooperazzjoni. Iżda naqbel li din dan huwa settur fejn irid isir aktar xogħol. U għamminna dan il-punt ta' priorità l-kooperazzjoni tagħna u naqbel ukoll ma' Signora De Brun illi rridu nirrispettaw il-prinċipji ta' neutralità, imparzjalità u indipendenza meta niprovdu l-assistenza umanitarja. U dan jinkludi wkoll protezzjoni ċivili, assistenza fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, speċjalment f'żoni li huma affettwati mhux biss minn diżastri ma wkoll minn konflitt emmek eh, dawn ir-regoli dejjem iridu jkunu rispettati U jina grata ħafna l-baronessa Ashton tal-li appoġġjat dan il-prinċipju ta' indipendenza u neutralità fi xol kollu li sar. Il-kellima fostom Signora dan kila għamlu l-punt u skużani jekk eh, et l-isem ħazin tal il-kummissarju. Ħdimna fl-imkien ma l-kummissarju ħan f'rigward ta' proposta biex nerġaw natu definizjoni għas solidarieta għal fond ta' solidarieta sabiex dan ikun jista' jaġixxi malajr minn permezz ta' arranġamenti apposta f'każ ta' diżastri s-sena li għaddiet eh, kont f'sitwazzjoni skomda ħafna meta l-arar affettwaw il-Moldova u Rumanija u f'Moldova aħna stajna niprovdu assistenza umanitarja mill-lejl għal nar u fir-Rumanija ma nistawx, ma stajniex. U għalhekk eh, jiena favuri li s-solidarjetà tiġi espressa eżattament meta hemm bżonn ta' għajnuna, meta jolqot id-diżastru. Issa fir rigward tal-ġimes. Dan huwa proġett pilota illi huwa fil-lista ta' prioritajiet tagħna għal programm ta' ħidma tal-Kummissjoni, ġifieri il-proġett pilota issa intemm iżda l-Kummissjoni trid tappoġġja il-proġett Ġimes b'mod finanzjarju eh, kemm jista' jkun fis-sena fil-qafas finanzjarju li jmiss. Ovvjament eh, nittamaw li l-Parlament se jaqbel biex nkunu nistgħu nagħmlu dan fl-aħħar net fir-rigward tar-riserva tal-ġlida kontra nirien tal-foresti din dan huwa punt li fortunatament wasal fit-tmiem tamma li nkunu nistaw nimplementaw fil-proċeduri eh, leġislativi. Numru ta' stati membri eh, bosta minnom li mumiex favur dawn il-proċeduri. Eh, allura għanna bżon l-appoċ minnaħat tal-parlament nafu li huwa importanti, applikajna ftit punti, iżda huwa importanti għal ċertu stati membri li dawn il-fondi ikomplu hekk eh, kif il-proposta leġislativa s-sir, jina niskuża ruħi tal-dom daqshekk però kien hemm ħafna mistoqsijiet tajbin u ma rridx eh, ma nirrispondi għal xi waħda minnhom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sinjura Kummissarju. Issa, il-rapporter Sinjura Gardini għandek minuta biss minħabba li użajt ħafna ħin fil-bidu, allura għandek l-aħħar minuta biex tala' id-dibattitu. Iva, grazzi ħafna. Vera. Ehm, min jista' nitkellem fit-tul fl-aħħar, ma tantx nista' nżid fost affarijiet oħrajn minħabba li aħna narfu li għanna possibilità li nkunu ambizjużi, li nkunu nistaw niprovdu l-Europa aktar, aktar Europa anzi li ċittadini, Europa li huma eh, ħafna drabi jħossu li jalbot minnhom. Hawnhekk għandna ċans il-possibilità eh, li nurwom li l-Ewropa hija eh, ħdejhom qed tgħinhom. L-idea per eżempju ta' numru wieħed, il-wieħed wieħed tnejn jew artiklu 23 ta', ta trattat li jgħid li rridu eh, namlu, il-ċittadini rridu jkunu marfa li Eh, jekk eh, f'pajjiż eh, terz hemm xi bżonnijiet, dawk il-bżonnijiet se jiġu indirizzati minn bosta stati membri. Nirringrazzja l-Kummissarju, nirringrazzja l-President, grazzi ħafna. Grazzi ħafna mela bekka laqna d-dibattitu u l-votazzjoni s-sessir il-lum fin-nofsija. Issa, il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa r-rapport ta' Sur Kaspari fuq